Attakk ieħor għal libertà tal-istampa, valur essenzjali tad-demokrazija tagħna. Dan il-qtil qed isir ftit xhur wara l qtil traġiku tal-ġurnalista Maltija Daphne Caruana Galizja. Jan Kuxek kien jagħmel kuraġġ u kompassjoni x-xogħol tiegħu Fil-karriera qasira tiegħu iżda promettenti kienet jagħmel investigazzjonijiet dwar każijiet ta' finanzjamenti li kienu sospetti u evażjoni fiskali u kienet ifittex il-verità mingħajr ma jħares lejn ħadd. Il-pulizija iddikjarat li xaktarx kważi ċert illi nqatel minħabba l-investigazzjonijiet li saru minnaħa tiegħu. Jiena nixtieq ngħid fisem il-Parlament li għandna id-dmir illi nissuktaw bil ġlita tiegħu kontra dawn l-affarijiet. Mhux aċċettabbli li fih dan l-Unjoni Ewropea ġurnalista jinqatel għaliex ikun qed jaqdi il xogħol tiegħu. Bekk irridu wkoll nikkundannaw dawk li jitfaw il-ħabs il-ġurnalisti biex imbagħad aħna ma nistgħux laqas naċċettaw li ġurnalisti tagħna ma jagħmlux ix-xogħol tagħhom ta' ġurnalisti Ewropej. U bekk jiena nistenna li l-awtoritajiet Slovakki jagħmlu dak kollu li jistgħu biex bekk jaslu għal verità. Anki nappella għal kooperazzjoni internazzjonali bejn il-forzi tal-Polizija. Fissem il-Parlament Ewropew jiena naċċertakom illi bħalma minna ma' Defni Korona Galizja aħna mhux se nifqu nsemmu leħenna biex bekk inkomplu naraw illi dawk illi wetqu dawn l-attivitajiet jidru quddiem il-ġustizzja. U bekk bħalma minna għal każ ta' Defni Korna Galizja nixtieq li tingħaqdu miegħi f'minuta ta' silenzju. Grazie. Grazie. Purtroppo l'ultima settimana Fortunatament din l-aħħar ġimgħa kienet imlija aħbarijiet mhux sbieħ. Boko Haram diġà wkoll reġa' attakka skola fin-Niġerja u aktar minn mit mit eh, mit studenta inqabdu minn dan il-grupp u dawn it-tfal u koll ifakruna f'dawk li inqabdu u koll fl-2012. Aħna nikkundannaw dan l-attak u bekk nappellaw għal ħelsin ta' dawn it-tfal. E, Kull tifel u tifla għandhom id-dritt li jmorru l-iskola f'ambjent bla periklu u b'mod ħieles. U dan huwa ukoll diżastru nazzjonali. Iżda dan u kol diżastru nazzjonali, mhux biss nazzjonali iżda wkoll internazzjonali. U bekk aħna rridu dejjem naraw li fuq livell politiku, finanzjarju u militari flimkien ma l-Afrika niġġieldu kontra t terrorizmu Vi devo informare di un incidente che ha visto protagonista. Eh, li seħħa fil-Bulgarija, il-kollega Ska Keller. Kienet ukoll imsemmija għaliex eh, kien hemm attakk kontrija minħabba li hija ħadet sem f'protesta fil-Bulgarija. U jiena għamilt ukoll intervent mal-gvern Bulgaru u dawn l-istqarrijiet li kien hemm minnaħa tal-gvern kienu ta' min jikkundanjom. Umbat eh, kien hemm soluzzjoni għal din is-sitwazzjoni. Il-libertà li wieħed jesprimi l-ħsibijiet tiegħu hija xi ħaġa essenzjali għal kulunkwa ċittadin tal-Unjoni Ewropea, partikolarment għal kollega Keller illi hija eletta mill-poplu. Din hija libertà li hija xi ħaġa fundamentali għad-demokrazija tagħna. di manifestare e anche di protestare. Ġifiri li wieħed ikollu dritt li protesta. Grazzi li l-gvern Bulgaru talli minnu fih e, ma inaqax ma dawn id-dikjerazzjoniet fil-konfront tagħha nittamaw illi bekk episodji bħal daw ma ġerġawx. iseħħu. Teski dialisi? Monsieur le Président, j'apprécie énormément. Sur President, jina napprezza il-klim tijak issa, iżda il-libertà tal-espressjoni mhijiex osservata fil-Parlament Ewropew innifsu, partikolarment nikkondanna l-fatt li l-Kumitat tal affert Legali li suppost għandu jindirizza affarijiet bħal dawn inneħi il-dritt tal-minoranzi meta huma juru il-femit tagħhom. Qabel kellna l-prattika fejn l-opinjonijiet pubbliċi ma kinux jiġu kkundannati jew jiġu persegwitati partikolarment meta jkun hemm persekuzzjoni minn opponenti politiċi. Però issa l-affarijiet huma differenti. Fil-Parlament Ewropew l-MEPs jiġu kundannati mhux għaliex huma b'xi mod ixeklu l-xogħol tal-istituzzjonijiet, iżda mħabba dak li jgħidu. Issa, forsi tistgħu saqsu mistoqsijiet dwar dak li qed jingħad, iżda dan it-tip ta' għat u dawn l-azzjonijiet imur kontra l-ispirtu tal-Parlament. Grazzi President. Signor Onorevoli Kenge. Grazzi President. Grazzi tal-li inti għawnek semmejt l-istoria ta' t-tfajliet li ġew u kol maqbuda minn Boko Haram. Jiena u kol nishtiq li eh, rridu ninvestu faktar edukazzjoni u bekk naraw il-parlament dejjem impenja ruħu fil-ġlieda kontra Boko Haram u anki fil-ħtif ta' tfajliet u jiena nittama li dan l-appell eh, jibqa jinstema' irridu niġġieldu il-terrorizmu b'aktar edukazzjoni. Grazzi. Si sta per aprire il dibattito. Mela, issa jina nifhem li l-Parlament se jsemma leħnu anki dwar inizjattivi importanti illi se jkonna nnidu fil-kontinent Afrikan. L-Onorevoli Kristoforu. Sto jire, Proedre, Είμαι από αυτό το βήμα... Grazie, President. Jiena nħossni obbligat illi nitkellem hawnhekk fil-Parlament li aħna dejjem nitkellmu f'isem iċ-ċittadini tal-Ewropa għaliex aħna nħarsu l valuri fundamentali u l prinċipji fundamentali tagħna. Jiena kondonna f'pajjiż li għandu lan illi jidħol fl-Unjoni Ewropea iżda li qed ikkasbar il-prinċipji ta' drittijiet tal-bniedem u drittijiet fundamentali. Kien hemm invażjoni ta' żona ta' Avrin u qed jokkupa parti minn stat membru tal-Unjoni Ewropea xi jiem ilu kien hemm invażjoni ta' żona esklusiva ekonomika ta' Ċipru. U bekk l-attivitajiet ta' esplorazzjoni tal-gass kellhom jifqu. <coughs> Eni, kumpanija taljana li kienet qed twettaq dan ix-xogħol issa ovvjament qed bat il-konsekwenzi. Xogħol li qed isir fiż-żona tlieta. Flotta Turkija militari daħlet fiż-żona. Sitt dajes torok waqfu lil Eni milli jeserċitaw id-drittijiet legali tagħhom u waqfu l-Repubblika ta' Ċipru illi teżerċita d-drittijiet sovrani tagħha. Bekk nirringrazzja lill-Parlament Ewropew fisem iċ-ċittadini Ċipriotti għall-intervent immedjat bil-kundanna ta' din l-azzjoni ta' Turkija. Iżda naħseb li hawnhekk fil-Parlament irdu nagħmlu ċara mat Turkija illi hija ma tistax tkasbar id-drittijiet tal-bnedmin fl-Unjoni Ewropea u anki tmur kontra l liġi Ewropea b'mod ġenerali. Dan huwa l-qafal ta' kollox bħalissa. Il-kumpanija qed tagħmel dawn l-attivitajiet ta' esplorazzjoni huma eni fil-fatt u flimkien ma' total. Il-Turkija donna tifhem biss il-lingwaġġ tas sanzjonijiet bekk il-kol kemm aħna rridu nagħmlu ċara illi permezz ta' dawn l-operazzjonijiet u dawn it-tipi ta' attivitajiet pirati huma jkunu qegħdin jitolfu l-opportunità li jingħaqdu fl-Unjoni Ewropea parlament dejjem semma leħnu biex niddefendu l-indipendenza ta' ċipru u nirrispettaw bekk e, dritt anki għal pajjiż kandidat pa' Turkija u jiena għamilt intervent personali jiena wkoll ċempilt il-President tal Repubblika ta' ċipru biex nesprimi s-solidarjetà tiegħi. Mela, nerġgħu nibdew. Anzi, l-Onorevoli Rodriguez. Grazzi, President Kommissarju. Minħabba s-situazzjoni ta' Venezuela li hija waħda inkwetanti għandna eluf ta' Ewropej minn Madira li jgħixu fil-Venezuela allura x'miżuri l-Unjoni Ewropea qiegħda tara li toffri biex ikun hemm għajnuna fir-reġjun għaliex eh, qed ikun hemm konsekwenzi minħabba s-sitwazzjoni fil-Venezuela. Vorremmo chiederlo alla Commissione. Kummissjoni Ewropea trid tafżana dwar dan li diġà għandha strateġija l-immigrazzjoni u naħseb illi fl-MFF li jmiss se jkun hemm impenn minn naħa tagħna lkoll biex bekk nindirizzaw il-kwistjoni tal-immigrazzjoni legali, illegali, tar-rifuġġati u anke attenzjoni partikolari tingħata lill-Afrika. Mela, rġajna bdejna s-sessjoni li twaqfet fit-8 ta' frar. Mela.